sbaħ dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġier fil-kas li ma jitħallew xitilaw fuq l-ajruplan u meta jkun ikkanċellat jew kun hemm dewmien twil ta' titira. Issa nixtieq nistieden lis-surbaħ sabiex jippreżentanna r-rapport jekk jogħġbok. Ja, Herr Vizepräsident. Sur Vice President, eżis kollegi, jena nishtiq li mill-bidunet l ewwel nejt proset l komissjoni ta' din l-inizjattiva li ħadet u tal-proposta li ħarġu dwar drittijiet għal passiġġieri tal- ta' t-tir tal-ajru. Aħna naħsbu li fil-fat dak li għanna bħala situazzjoni l-lum il-ġurnata miex sodisfaċenti bizziet. Aħna għedin provaw noħol iktar drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru dan huwa suġġett li huwa l-qalb ħafna ċittadini Ewropej. Ħafna drabi il-leġiżlazzjoni Ewropea fajna il-ċittadini tagħna isa tkun xi ħaġa li hija burokratika wis, hija xi ħaġa li tmur lil mill-lan u hija xi ħaġa li tillimita u timponi restrizzjoni fuq il-ħelsien tagħhom. Issa llum il-ġurnata Iżda nafu li dir proposta tista' tejjeb is-sitwazzjoni għal ħafna ċittadini minħabba li aħna ħanoffru drittijiet konkreti u apparti minn hekk il-passiġġieri tal-ajru għandhom ikollhom iktar informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom ħalli bekk ikunu jistgħu jaraw illi jiddefendu drittijiet tagħhom kif blaħjar mod. Jiena f'dawn l-aħħar ftit snin, fil-fatt tkellimt ma' ħafna partit interessati u smaj dak li kellhom xi jgħidu l-kumpaniji tal-ajru kif ukoll il-passiġġieri u għalija huwa importanti li jkollna regoli iktar ċari u iktar faċli sabiex wieħed jifhimhom u li jkollna definizzjonijiet ċari u anka li jiddaħlu fil-proposta tal-Kummissjoni. Aħna konna diġà qegħdin naraw fil-fatt kif il-kumpaniji tal-ajru kienu qegħdin waqfu milli jimplementaw ġertu legli u ma jirrispettawhom xew inkella jibbojkot jibbojkotjawhom. Aħna nafu li kellna ċertu problemi ta' natura teknika wkoll iżda l-qudiem dawn biss jistgħu ikunu applikati jekk ikun hemm verament problemi fil-aeroplan. Fil Aħna naħsbu li f'dak li għandu x'jaqsam l-appoġġ u l-benefiċċji tal-appoġġ u tal-għajnuna li tista' tingħata l-passaġġieri dan tjib ħafna u f'dan kaf dak li għandu x'jaqsam il-kumpens għal dawk il-trigger points jiena tajjibt il-proposta tal-Kummissjoni minħabba illi il-proposta tal-Kummissjoni kienet iktar qed tafavorixxi lill-industrija mill-passaġġieri u hekk issa l-passiġġieri għandhom id-dritt tal-kumpens kont il-proposta tagħna u jekk ikun hemm tliet sigħat ta' dewmin ikun hemm 300 euro, ikollhom il-ġiet tal 300 um, euro massimu għal titira ta' 350 km u 600 euro ta' massimu għal titira li għandha iktar li ddum għal iktar minn 3500 km. U ma jkunu um, jistgħu jaraw li l-ilment tagħhom u t-talba tagħhom għal kumpens ma tistax tkun injorata. Il-dritt tal-informazzjoni għandha titjieb u hekk aħna ħanibdew billi nagħtu l-informazzjoni meta l-passiġġier jibda billi jaqta l-biljett tal-ajru minn dak l-istadju aħna rridu naraw li jkun hemm iktar ħaddiema li jkunu kompetenti li jkollhom informazzjoni li jistgħu jagħtu lill passiġġier jekk ikollhom xi ilment. Imbagħad f'dak li għandu x'jaqsam il-konferma ta' drittijiet għal nis li għandhom xi diżabilità jew inkella xi restrizzjoni għal mobilità tagħhom. Anka dwar il-politika tan-nowxa aħna nafu li l-qudiem mhux ħajkun hemm iktar problemi, iżda eh, rridu naraw jekk il passager kun xtela fil-ewwel um, titira u eh, naraw imbagħad jekk ikunx ikoll reġistrat fuq ir-ritorn aħna pprovajna ntejbu wkoll il-proposta tal-Kummissjoni għal dak li għandu xi ma' connecting flights sa titjiriet illi fil-fatt joħdu kal titira oħra jiena naħseb illi fil-fatt dawn id-drittijiet li aħna rnexxinna nikwadanjaw nishtiq nżommhom Issa dwar id-drittijiet tal-hand luggage, tal- eh, dak li tista' tella miegħek fuq l-ajruplan ukoll aħna provajna insaħħhom u l-kompetenzi tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi aħna saħaħnihom u provajna wkoll naraw li nsaħħu drittijiet tal passiġir fl-istess ħin u dejjem ikunu rispettati. Nixtieq nirringrazzja l shadow reporters mill-partiti l-oħrajn u anke l shadow reporters mill-Kumitat tal-Imko li verament ikkoperaw tajjeb u qed nistina bil-ħarqa li konna dan id-dibattitu issa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fissem il-Kummissjoni għanna Issur sur Kallas jekk Sur President, membri onorevoli, sur Bah, minna tal-Kommissjoni l nixtieq nirringrazzja l-rapporter kif ukoll il-membri l-oħrajn kollha tal-Kumitat Trat għal xogħol kollu li jintom għamiltu għal dan il-għan. Fil-prattika l-passiġġieri tal-ajru mhux dejjem jingħataw id-drittijiet illi huma intitolati għalihom. U d-dinja minħabba illi sistema tal-infurzar tal-liġi miex effettiva bizzejiet u miex tkun applikata b'mod uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha. Jekk il-passiġġieri u l-kumpaniji tal-ajru jkollhom interpretazzjoni differenti tal-istess test legali, jiżgur li jista' jkun hemm disgwit. Għal din raġuni il-proposta tal-Kummissjoni għandha ħsieb illi il-test legali tagħmlu ħafna iktar ċar, tixtieq ittejjeb ukoll l-infurzar tad-drittijiet tal passiġġieri fl-istess ħin aħna qegħdin nippruvaw naraw illi innaqsu l-impatt tal-ispejjeż u fuq l-operazzjoni tal-titjiriet dan jista' jkollu naturalment impatt fuq il-prezz tal-biljett tal-ajru. Aħna qegħdin nilqgħu il-fatt li fil-fatt il-proposta tagħna kienet issaħħet permezz diskussjoni li saret fil-Kumitat Tran. L-infurzar is-saħħa id-dritt tal-informazzjoni u anka dak li l-kumpaniji tal-ajru għandhom jagħmlu fil-każ li tkun ikkanċellata t titjira u anka fir-raba każ dak li għandu jiġri fil-każ tal-ment minħata l-passiġġieri. Issa xiftit mill-emendi iżda jħasbuna daqsxejn. Irdew minn fuq distanzi li mhumiex daqshekk twal il-Parlament Ewropew jixtieq illi jżom il-limiti illi għandna bħalissa għaddew min dak li għandu xieqsam il-kumpens. Aħna naħsbu illi dawn il-limiti huma osra wis u li jista' jkollhom l-effett li dan ħajkun ta' dannu għall-interessi tal- tal-passiġġieri stess, aħna naħsbu li l-kumpaniji tal-ajru mhux qed jingħataw biżejjed ħin sabiex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għad-dewmien tal-ajru. Jista' jkun hemm illi jista' jkollhom inċentif iktar sabiex jikkanċellaw mill-ewwel it-titjiriet. Iżda nixtiequ li passiġġieri jaslu fejn jixtiequ jaslu il-Parlament jixtieq jadotta lista twila ħafna ta' ċirkustanzi straordinari li jistgħu jagħtu id-dritt li l-kumpaniji tal-ajru ma jħallsux il- il-kumpens, din naħseb li din il-lista tista' tkun stretta wis. Issa aħna nafu il-Parlament huwa mħasseb iżda il-ħsieb il-kumpaniji tal-ajru għandhom joħorġu fond għal rimbors ta' biljenti ta' biljenti u naħsibx li din hija xi ħaġa xirqa'. U tista' fil-fatt tirdoppja l-ispejjeż illi huwa involuti meta mqablin mal-proposta li għandna bħalissa fis-seħ U anke jekk inħarsu lejn Marsu tal-2015 fejn aħna biħsibna l-implementaw in dritti f'dak li għandu xie għasam l-insolvenza wkoll li dalwaqt ħajjitlu fis fisseħ. Eżis President, eżis Membri Onorevoli tagħmel li dibattitu tal-lum jista' jkontribwixxi sabiex aħna nsibu bilanċ bejn dawk illi għandhom interessi differenti jiena nixtieq li nfakkarkom milli l-anijiet ewlenin ta' din il-proposta huwa li fil-fatt id-drittijiet tal-passiġġieri jdu jkunu mħarsa għal benefiċċji kemm tal-kumpaniji tal-ajru kif ukoll tal-passiġġieri tal-ajru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa għanna lil Hans Peter Meyer li ħajitkellem fissem il-Kumitat uh, tal-Protezzjoni tal-Konsumatur u Suq Internet. <clears throat> Eżis kollegi, il-rapporter jgħat jiproponi u bil-raġun illi l-passagġiri jekkuma eh, ma jitlawx fuq eh, l-aeroplan. Eh, illi fuq il-loudbound um, ġifiri ma jkunux jistaw kollom il- ma jitilfux laqas il-return jina naħseb illi fil-fat irridu aħna nqisu il-fat illi hemm dan il-connecting flight jina naħseb illi jekk wieħed hemm ħafna kumpaniji tal-ajru li jgħidu li jekk wieħed jitlef l-ajruplan il tal-outbound ma nkunx jista' jitla fuq ir-ritorn jiena eh, naħseb li din mhijiex aċċettabbli. Jista' jkun li wieħed ikun pereżempju eh, għata biljett għal titira sabiex jasal għal titira oħra minħabba li ma kellu lebda għażla oħra. U ma naħsibx li jiena allura nistgħu nippermettu li din il-persuna li tkun ħalset ta' żewġ biljetti ma jkollix il permessi li l lura bil biljet li tkun xtrat. Grazzi ħafna issa Sur Grosh. Grazzi ħafna Sur President, Aziz Kummissarju, Aziz kollegi, jena nishtiq la għennet nirringrazzja ħafna lil George Bah, l rapporter tal maħabba li għamil xogħol eċċellenti fl-opinjoni tiegħi. Dak li għandux jaqsam it-fittix tal-bilanċ, dak li għandux jaqsam bejn id-drittijiet tal-passiġġieri u drittijiet tal-kumpaniji tal-ajru. Huwa verament ħalo bizziet trasparenza. Jena naħseb li dan kien l-ewwel xogħol li aħna kellna nagħmlu minħabba li nafu illi kellna bosta setta sentenzi li ħarġu mill-Qorti tal-Ġustizzja u dawn kienu integrati wkoll b'mod tajjeb ħafna f'dan ir-rapport. Jiena naħseb li l-proċedura li kienet daqsxejn diffiċli li aħna fil-fatt qed niddiskutu hawnhekk huwa l-fatt jekk fil-fatt jekk ikunx hemm kumpens eżempju, ta' 600 euro illi għal titira li forsi tkun ikkanċellata għal passiġġier mhux ħajkun kontent jekk ikollu l-flus fil-but issa fl-istess ma jkunx jista' jtir kif eh, xtaq il-passiġġier dan kien verament punt li kien meqjus tajjeb fir-rapport. U jiena naħseb illi eh, fil-fatt ma tamirx sens laqas illi għal dawk illi xtraw biljett tal-ajru għal 20 euro mbagħad jirċievu kumpens ta' 400 euro din rridu naraw eżattament x'jagħmel l-iktar sens, rridu wkoll inħarsu l-interessi tal-kumpaniji tal-ajru. Din il-proposta tista' jkollha valur miżjud jekk din il-proposta tkun ibbilanċjata u tħares l-interessi ta' kulħadd u mhux naraw illi f'kull sitwazzjoni aħna inħarsu l-kumpaniji tal-ajru milli iħalsu l-kumpens li hemm bżonn li jħallsu. Jiena naħseb illi l-informazzjoni li għandha tingħata qabel mal l-passiġġier jaqta' il-biljett tal-ajru hija importanti ħafna. Iżda ma jistgħux laqqas nagħmlu ma jistax ikun il-passiġġier ikun irid jaqra xi 20 paġna ta' informazzjoni jiena naħseb illi dan kien ippreżentat ukoll b'mod preċiż apparti minn hekk. Aħna nafu illi il-passiġġier għandu jkollu idea ta' x'inhuma eh, drittijiet tiegħu għal kumpens u drittijiet tiegħu in ġenerali jiena naħseb illi d-dokument illi għandna preżentat bħalissa jista' joffri valur miżjud mhux għal bissiġri biss, iżda anke l-kumpaniji tal-ajru kif ukoll għall leġislaturi Ewropej. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, il signora Vernu. Su President, su Kommissarju, eżis kollegi, aħna l-lum se nitkellmu fuq test importanti ħafna illi tassew se jtejjeb id-drittijiet ta' ċittadini tagħna illi iktar tiżdiedu n-numru ta' dawn il-passiġġieri ta' ċittadini illi eh, dejjem jieħdu t-titiret u għalhekk għandhom bżonn ta' jkunu jafu iktar fuq il-prassi kummerċjali abużiva u għalhekk il-proposta tal-Komissjoni kellha ħafna progress, ħafna titjieb għadhom qabel mat-test u għalhekk aħna nistgħu ntejbu u nixtieq nirringrazzja r-rapporter tagħna kif ukoll il-kollegi ta' tal-grupp l-oħra ta' dan ir-riżultat. Għandna nipproponu leġislazzjoni li tkun fattibbli u għalxejn natu drittijiet wisajn għal passiġiri jekk fil-prassi il-kumpaniji jistaw jelbu da kollu u eh, jisolvu problemi tekniki firindu huma u motik mhux fattibli għalhekk aħna għandna għafas e, eh, stret ħafna fuq dawk ċirkostanzi straordinari li jistgħu forsi jaqbdu magħhom il-kumpanija tal-ajru u għalhekk hemm affarijiet ġodda pereżempju dritt tal-kumpens monetarju meta jkun hemm dewmien. Imma bżonn u ukoll diversità ta' destinazzjonijiet kif ukoll restrizzjonijiet materjali u nżommu dejjem moħħna l-idea ta' spazju tal-ajru kontinentali komun u għalek hemm bżonn li mal-prinċipju ta' tlet thresholds ta' kumpens finanzjarju u għalek forsi hemm bżonn illi eh, hija ħaġa ovvja li aħna eh, ovvjament eh, nfavorixxu rakkomandazzjoni timma aħna ma ridux illi l linje ta' il-kumpanija tal-ajru jikkanċellaw biss li minn flok isibu kondizzjoni ta' ħjaru u għalhekk pereżempju anke r-rifjut ta' ta' bark meta pereżempju l-ewwel parti ta' titjira il-passiġġier ma jkunx ħada u għalhekk dawn huma kollha punti importanti biex ikun hemm trasparenza totali tal-prezz biex il-passiġġieri jkunu u koll iqablu anki mal hand luggage u għalek u importanti li kunem mux biss il-hand luggage ma u koll dak li mur fil-kargo u għal stan temson illi ek kunem punti ta' kontattu kol fl-aeroporti u dam minn eh, permezz tal kumpanija tal-ajru biex l passiġiri kollum punta referenza xek intejbu eh, tal-passiġiri għax din hija bażi tajba ħafna għal konsultazzjoni tagħna mal-Konsil. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Unsere nächste Sprecherin ist Grazie ħafna li messija Signora Savi Sartons. Grazie ħafna, Sir President, Aziz Komissarju, Aziz Kollegi. Fissam il-grupp tal-Liberali Demokratiċi jina nishtiq najt li aħna dejjem ħarisna u defendejna drittijiet tal-Liberali passiġġieri tal-ajru. Jina ħdimt fuq bosta rapporti dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru naħseb li daw drittijiet dejjem għandhom ikunu garantiti. Dan ir-rapport fil-fatt aħna wasalna lih minħabba li sitwazzjoni kena bosta sitwazzjoni tu każijiet fejn kien hemm eh, titiriet li kienu kanċellati u kien hemm ħafna dewmien ukoll u kien hemm problemi fit-trasport tal- bagali. Aħna nafu li fil-fat fil-kas meta kienem il-fenomenu tal-sħaba tal- um, tal-saba tal-irmit, kħahna rajna illi kienem problemi kbar bit-titjiriet il-passiġġieri għandhom ikunu informati u emson li kunem sistema ta' ħarsien ta' ġittijiet li tkun implementata. Importanti li passiġġieri kun jafu eżattament xinu ma' l-obbligi tagħhom ħafna drabi huma laqas biss ikunu jafu bid-drittijiet tagħhom u l-passiġġieri tal-ajru ma jagħmlux dak kollu li jistgħu sabiex jinformaw lil passiġġieri dwar id-drittijiet li għandhom. Jiena naħseb illi grazzi għal kumitat tat Transport issa l-passiġġieri għandhom id-dritt li jitolbu kumpens fil-każ illi t-titira tkun ikkanċellata jew inkella li jkun hemm dewmien. Issa f'dak li għandu x'jaqsam in-nies li għandhom diżabilità ħajsta jkun hemm iktar ħaddiema fil-titjiriet fuq it-titjiriet li jkunu mħarġa ħjar sabiex jgħinuhom, jista' jkun hemm il-possibilità li fil-fatt ikun jistgħu itellgħu il-kelb fil-kastallom li jgħinhom. U um, jiena favur il-fatt li l-kumitat fil-fatt appoġġa il-kumpaniji tal-ajru reġjonali u appoġġaw ukoll dan il-limitu ta' design minuta li matul din id-design minuta mhux ħajkunu huma obbligati illi iħallsu eh, il-kumpens jekk il-passiġġier kun tilef il-titjira. Jen hu gost li l-passiġġier xorta waħda ħajkun jista' jitla fuq il-titjira tar-ritorn jekk ma jkunx tela fuq l-ewwel titjira. Jiena jkolli ngħid li dispeċin ħafna bil-pożizzjoni tal-Partit Soċjalista, il-Partit Soċjalista fil-fatt appoġġa l-emendi kollha fil-Kumitat issa bħalissa f'daqgħa waħda din naraw li beħsiebhom ma jibqawx jappoġġaw dan il-kompromess. Għadin raġuni aħna nkomplu nisqu minnħatana fuq l-emendi, nishtiq li sembu kol problema ta' ġibilta minħabba li ma nistax nifem. Eżattament xnija il-bicċa ta' xogħol grazzi ħafna rapport tal- kooperazzjoni. Għanna ħafna nis li jixtiequ jitkellmu għanna wkoll votazzjoni ġifiri kjoġobkom żommu mal-ħin li natalkom sabiex titkellmu. Sur Taylor, se jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis kollegi, jiena qiegħed il illum bħala rapporter illi ħdimt fuq rapport li ħarġ is-sena li għaddiet fuq il-regolament 261 u 2008 u jiena xedu rapporter ukoll tar-rapport tas-surbaħ illum. Jien xtin ringrazza ħafna l-approċ kostruttiv il-liħa u kontent li nista' ngħid li aħna xina nbidlu l enfazi il kien hemm fil-proposta tal-Kummissjoni. U minn proposta li kienet toqrob iktar għal favor sabiex tifavorixxi l-industrija issa qegħdin inqalbu iktar viċini ċittadini. Aħna fuq hekk ħdimna. Jiena naħseb il-kumpens il-fatt il-kumpens kellu jitħallas wara sija ma għaddiċ iżda wara tlet sija din għaddiet u fil fatt dan juri eżattament il-każijiet li kienu deċiżu ħarġu għaddew minn taħt id-dejn l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Jiena naħseb li fil-fatt il-proposta u r-rapport li ħreġna aħna kienet ħafna ħjar mill-proposta tal-Kummissjoni li kienet tipproponi ħames sijat. Naħna stajna wkoll nappoġġaw il-restrizzjoni li kienet imposta fuq il-ċirkustanzi straordinarji li jiz setaw joffru lill-kumpaniji tal-ajru l-iskuża li ħarbu mill-ħlas tal-kumpens l passiġġieri illi huma intitolati għal dan il-kumpens. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll il-rekomendazzjoni eh, illi aħna għanna ikon iktar komunikazzjoni ħar mal passiġġieri din hija xi ħaġa tajba ħafna nittama l-implementazzjoni ta' dan kollu jista' jittejjeb. U dwar dan is-suġġeriment li fil-fatt aħna rrid ikollna eh, korpi ta' medjazzjoni indipendenti, naħseb li dan huwa suġġeriment tajjeb u siwi ħafna. Aperti minn hekk id-dispożizzjoni li għandha x'taqsam l efficienza tal-enerġija u l-impatt ambjentali tal-vjaġġar bl-ajru dan jista' jidher ukoll kif u il-biljett tal-ajru kif ukoll fuq is-sit tal-internet tal-kumpaniji tal-ajru. Naturalment aħna Eh, ma nistawx nistennew li n-nies ikunu iktar responsabbli dwar l-emissjonijiet tal-karbon jek biss qas biss ikunu jafu kemm qed ikun hemm emissjoni għal kull titjira. Jiena kontent li nista' appoġġa dan ir-rapport u nixtieq nirringrazzja l sur għal darb'oħra għax-xogħol eh, li għamel l-approċċ kostruttiv il ħa. Grazzi ħafna, Signora Foster. Grazzi ħafna, President. Jina kont il-shadow rapport oriġinali tal-IPP fl-ġinazzjoni tal-2004 jina naħseb illi il-regolament inizjali ġabet maħħa xi beneficji għal passiġġieri kollha fl-Ewropa u ukoll li l-standards ta' servizz f'ħafna oqsma. Imma kif intqal u bir-raġun wara l-inċident ta' sħaba tal-irmit tal islanda Eh, kena raġun li narġu naraw din il-leġislazzjoni biex naraw jekk nistaw forsi nsibu ktar bilanċ. Jina nishti ringrazzja l-rapporter, sur George Bach, illi Eh, dejjem stinka u naħseb illi wara jistħoqlu vakanza imma qegħdin f'pożizzjoni fejn ċerti joqsma bdew eh, kienu mbidlin mill-proposta kommissjoni illi tista' twassal għal xi konsekwenzi fuq il-passiġġieri u anke jekk innaqsu l-għażla u nollu l-prezzijiet u eh, nagħmlu dannu il-dam id aħna nappoġġaw ċerti mill bidliet per eżempju illi kunem design minuta li eh, qabel ma jitħallu l-kompens. U aħna ġilitna ħafna dan il-Parlament biex intejbu l-affarijiet u nappoġġaw ir-aeroporti reġjonali tagħna l-benefiċċju tal-komunitajiet lokali li jaslu għad kabbir u għal-ħolqien ta' impjiegi imma hemm partit minn dan ir-rapport jekk jiġu adottati aħna mħassbin fuqhom Dawn huma li naqsu trega points minn ħamsa għal illi forsi huma benefiċċju tal-konsumatur ma l-ewwel daqatajn imma naraw illi jista' forsi waslu iktar kanċellazzjoni din hija ħaġa illi eh, tħassibna u dan jistgħu naqsu wkoll daw il fida flights minn aeroporti reġjonali li mbagħad jistgħu jeqirdu wkoll dawn il-ftejemiet intalajn prassi illi eh, inna deċenni naħmu fuqhom. U mbagħad anki il-livell ta' kumpens li dejjem jistiedu tas-sikwiet ma jirrifletux il-spisa ta' dawn per eżempju dawn il-prezzijiet ta' biljet li ma tantx umu flus u dan nixtieq nara xi ħaġa iktar hawnhekk, speċjalment madam qabla mal-prezz li jkun ħallas iċ-ċittadini ma jna grata li ħafna minn dawn il-kwistjonijiet jistgħu naslu għal soluzzjoni għalihom. Nixtieq ma nagħlaq ngħid li jiena ressaqt emendi fuq il-Ġibilterra u ma' fil-test oriġinali eh, għallu li jina ridna rtinneħjom, pero mux il-kas, ma fl-2006 l-gvernijiet ta' Renju Unit ta' Spanja kif ukoll ta' ehm, firmaw eh, ftehim li din tagħmel parti tal-suq komuni hija British Overseas Territory u parti mill-Unjoni Ewropea Walek għalhekk hemm bżonn kollha tgawdi mill-istess drittijiet bħal kull pajjiż tal-istal l-Unjoni Ewropea. U aħna tlifna l-vot għajna din fil eh, su Presidenti ma r ressaq dawn l-emendi u nittama illi l-Kumitat imma wkoll jistgħu jappoġġaw dawn l-emendi. Grazzi ħafna, is-Sur Kolaċek. Grazzi ħafna, President. Aziz kollegi, mela drittijiet tal-passiġġieri ġew regolati għal xiftit żmien imma f'daw l-aħħar snin biss ġew promossi fl-ajruporti. Il-passiġġieri għandhom tliet xhur biex jagħmlu ilment ma' l-kumpanija tal-ajru u għandhom xarejn fejn il-passiġġier hemm bżonn jirċevi tweġiba. Dak li għandna huwa kompromess illi jipprova iżom milli il-kumpaniji tal-ajru jevitaw joħarbu mir-responsabiltajiet tagħhom visavi il passiġiri Hemm lista mhux sħiħa ta' sitwazzjoni eċċezzjonali għannes tnejn huwa manual sempliċi għal passiġġieri. hemm kwistjonijiet illi itejbu il- l-oriġinali tal-2004, per eżempju, drittijiet għal passiġġieri li għandhom disabilità jew passiġġieri li vagġaw xi strument mużikali u fil-futur fil-każ ta' biljetti li kopru ħafna destinazzjonijiet, il-passiġġieri jkunu jistgħu jużaw mhux it-titjiriet kollha imma xi ħut minnhom għanna u kol kompromess bilanċat fuq il-prezzijiet. Dan huwa standard ġdid fil-qasam tal-avjazzjoni. Jekk tippermettuli nixtieq ngħid il-Kummissarju fir-Repubblika Ċeka l aġenzija tal-Ivvjaġġar huma assigurati kontra l-insolvenza jew l-falliment. Grazzi ħafna. 30% ta' zu überziehen. Eżis kollegi, intom għedin taqbżu l-ħin, iżda li huwa qed jingħatalkom biex titkellmu kieġobkom issa naraw li sur imbrasas mhux hawnhekk issa Sinjura Dodds. Herr Koch. Mhux hawnhekk mela ngħaddu għas-Sur Koch. Sur President, Sur Kummissarju, rapport minnaħa tal-kollega tiegħi tas-Sur baħ huwa kompromess illi huwa favur ħafna ta' ċittadini iżda fl-istessin huwa bilanċat jgħat jieħu in konsiderazzjoni wkoll drittijiet tal-kumpaniji tal-ajru. Aħna naħsbu li huwa rapport li huwa bbażat fuq sitwazzjoni illi insabu fiha bħalissa u qiegħed iħares ukoll proposti tal-Kummissjoni. Iżda jiena naħseb li noqogħdu attenti minħabba illi aħna jekk nagħtu ċertu drittijiet il-passiġġieri xorta waħda tnara li l-emendi li trisqu mill-membri mill-kollegi huma daqsxejn dubjużi. U għal din raġuni li nifoto kontra ċertu emendi. Jiena naħseb li anke fuq dawn il-valuri ta' limitu Naħseb li dan huwa approċċ pjuttost realistiku minħabba li aħna jkollna żewġ limitazzjonijiet biss, żewġ limiti massimi żgur li mhux ħajkun possibbli li l-kumpaniji tal-ajru jieħdu azzjoni u jippreferu kieku jikkanċellaw titjira milli jħallsu l-kumpens li passiġġieri jiena wkoll tal-fema li l-kumpaniji tal-ajru għandhom ukoll eh, ħajkalkulaw il-dawn il- um, u jiddaħlu dawn il-ħlas il-spejjeż tal-kumpens anke fil-biljetti tal-ajru di ħadd ħadiġ tiswar il-passiġġieri tal-ajru ħafna iktar flus. Jiena naħseb illi fil-fatt irridu naraw illi nofru offerta ħafna iktar tajba għalli il-passiġġieri jkunu jisow jagħmlu tajjeb minn dan iżda jekk il-kumpaniji tal-ajru ma jistawx joħorġu b'offerti tajbin aħjar illi ma jibqgħux jagħmlu iktar offerti da dan it-tip jiena naħseb illi aħna rridu nħarsu lej suċċess fuq perjodu itwal u mhux suċċess fuq perjodu qasir. Aziz kollega taċċetta mistoqsija tal-karta l-blu, is-sur Leichtfried jixtieq saqsik mistoqsija, sur Koch taċċetta, jekk jogħġbok sur Leichtfried. Grazzi ħafna Sur President. Aziz kollega, jina jkolli ngħid illi e, smajtek b'interess issa f'daqqa waħda inti illi jista' jkun hemm illi aħna nistgħu nkunu wis eh, favorevoli għal ċittadini u għal passiġġieri. Intom din il-pożizzjoni tal-partit tagħkom li tagħmlu biss dak u li huwa tajjeb għall-industrija u li ma tħallu l-ebda għażla lill passiġġieri jiena nittama sul koħi li fimtek ħażin. Sur koħjak joġbok. Inti fim nisew iva u importanti li fil-politika ħana jkonna bilanċ tajjeb jabbej l-interessi ta' tnejn u importanti li nżommu ma dan l-approċ. Grazzi issa l-persuna li missa biex titkellem huwa s-sura l-kadrawi. Commissie, kollegas, we bespreken vandaag een bijzonder belangrijk dossier dat... Grazie, Hafna. Dan huwa eh, dossier importanti ħafna li jista' jġib titjib sostanzjali ċittadini tagħna. U ipoġġi l-Unjoni Ewropea eh, f'perċezzjoni eh, pożittiva ħafna min-naħa tal-passiġġiera dawk li drittijiet tagħhom kien hemm bżonn ta' aġġornament minħabba ħafna lakuna li kien hemm fl-leġiżlazzjoni oriġinali u fid-dawl tal-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u minħabba x-xogħol tajjeb ħafna tar rapporter tagħna s-surbaħ u l-kontribuzzjoni mix-Shadows issa għandna versjoni imtejba. U għaddum ma' drittijiet per ta' kumpens jekk ikun hemm dewmien u jew konċellazzjoni, eh, dan huwa titjib definizzjoni ċara ta' dak li nixtiequ nfissru meta ngħid eċezzjonijiet jew ċirkostanzi eċċezzjonali u għalhekk ta' eh, kollu ġi kopert tajjeb forsi huwa ferm iktar importanti wkoll illi iċ-ċittadini ġu mejuna meta jsibu ruħhom f'diffikultaj meta jiffaċċaw problemi. U l-ewwel ħaġa hija issa hemm informazzjoni, jistgħu jafu sitwazzjoni x'inhi, jistgħu jilqgħu Huwa importanti ħafna illi natu lista ta' tipi ta' għajnuna, per eżempju kif jistaw resqu l-ment, rittijiet tagħhom abbord, dawn affarijiet issa huma iktar iċċarati. Dan huwa progress. Jekk wieħed iqabel mal-proposta inizjali u regolament esistenti, il-Parlament jista' jkun gburi u din hija bażi tajba ħafna għal passi li jmiss. Issa il-Kunsill irid jiddeċidi u jiena ferħan illi nista nara test illi iżomma l-qalbu il-titjiet tal-passiġġieri. Grazzi ħafna. Issa dabda waħda sar ġit lura Sinjor Dozzi, kjoġbok Sinjor Dozzi. Uh, Grazzi ħafna, President, u napprezza illi tajtni din l-opportunità li nitkellem Sur President, pala MEP li tappreżenta l-Irlanda ta' fuq li edha fil-periferija estrema tal-Europa jina konxa tal-ostakli tal-iskil tal-residenzi ta' pajizi minħabba dowmin u kanċellazzjonijiet u għalek jina nilqa dan id-debattitu fuq kif nistaw inħarsuhom biex eh, nġeneraw it-kabbir aħna rridu eh, konnektar turizmu, eh, imprenditorjali u biex namlu hekk għandna bżonn nizguraw illi l-ħaddiema tagħna jħossuhom fiduċjużi u anki dawk li jiġu minn barra jkunu fiduċjużi u konfidenti li jistgħu jaħdmu u jistgħu wkoll jivvjaġġaw u da ma nġibux jekk konem domin imma jista u kol eh, ntejbu l-affarijiet jekk kunem kumpens nistaw nestendu u kol għal anki l-accommodation kif u kol ntejbu il-tritti taħma passiġiri u kol bżoni ġumejjuna f-situazzjonijiet meta per eżempju l-kumpanija tal-ajru jfallu dawnu kollu pozittiv imma bżon rikonoxxu l-opportunitajiet illi l-industrija tal-ajru Eh, ġibu għad kabira l-impjegi ekonomija reġjonali huwa kruċali li meta l-passiġiri jiġu imħarsa l kumpanije tal-ajru ma jkollhomx pressjonijiet finanzjarji gbar mħabba leġislazzjoni u lek għandna bżonn insibu dan il-balanċ biex ikon l-investiment u nkunu nistaw nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna sa Signora Meissner. Grazzi ħafna, Sur President. Aziz kollegi, Signori, Aziz George Bach, verament għamilt xogħol eċċellenti naħseb li din hija rebħa kbira għad-drittijiet tal-passiġġieri u l-passiġġieri in ġenerali sa tajjeb li din il-proposta aħna tajjebnija. Importanti li aħna nimmaġinaw dak kollu jista' jiġri, xi kultant il-bagali jaslu tard, xi kultant il-titjira tkun ikkanċallata, l-kol kemm aħna esperjenzajna xi ħaġa simili. Wa tajjeb li aħna tajibna l-proposta, aħna wessajna il-proposta tal-Kummissjoni grazzi għal George Bach għal din raġuni jiena nixtieq illi verament aħna nivutaw favur din il-proposta u rapport ta' Sur George Bahner rnexxinna nirpu iktar u niftemu fuq il-kumpens fuq eh, dewmien illi mhux daqshekk eh, twil u rnexxinna nistabilixxu wkoll kumpens sħiħ eh, fil-każ illi jkun hemm dewmin twil u nkella misal t-tira tkun kanċellata, jiena naħseb li importanti ħafna li konna kemm jista' jkun trasparenza fuq dak illi huma drittijiet tal passiġġier jiena bl-esperjenza tiegħi dan mhuwiex il-każ. Aħna għandna l-possibilità li fil-fatt nagħmluha iktar ċara eh, permezz tal-istrumenti legali li aħna għandna u din ir-regola ta' bagalja waħda hija xi ħaġa li eh, mill-passiġġieri ħassu li ma kienx xi ħaġa ġusta u ġifieri importanti li aħna rnexxinna nġibu ehm, xi ħaġa tajba. Le, ma kienx kumment kontra n-nisa dan. Jiena naħseb li fil-fatt għanna li illi nżommu ma dawn, nrispettaw dawn id-drittijiet. Signora Lichtenberger, jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq ngħid li dan l-aħħar użajt din il-proposta sabiex jiena nkun nista nġibna l-informazzjoni u saqsejt l-bosta passiġġieri oħrajn meta kien hemm każ ta' dewmin jekk fil-fatt talbux għal kumpens jekk irċivewx dan il-kumpens ħafna drabi l passiġġieri jibżaw illi jon kella joqogħdu lura milli jagħmlu din it-talba għal kumpens u dawk illi verament ikunnu resqu il-talba għal kumpens f'natrabi ikunnu rridu jibdew proċedura legali tkun diffiċli u tapis kbir fuq il-passiġġier. Din hija sitwazzjoni aħna ma nistgħux naċċettaw għal din raġuni aħna din naraw il-Kummissjoni u sur Kalas ħarġu bi proposta li għamlu koll is-sitwazzjoni ħafna iktar qar huma eh, ħadu inkonsiderazzjoni biss l-elementi tal-kumpaniji tal-ajru u eh, il-passiġġieri kienu jisom sempliċement ostaklu x'kien jiena naħseb li din n-kwistjoni tal-force majeure, ġifiri ta' dawn il-kazijiet eccezzjonali, edin eh, ikunu Meqjusab bħala kriżijiet oħrajn u jiena naħseb illi naturalment ikun diffiċli illi verament il-kumpaniji tal-ajru ma tarax illi maħabba kondizjonijiet illi ma setax kienu barra mill kontrol tagħha mbagħad ma jkollix id-dritt u l-obbligu li taħallas il-kumpens. Jiena nixtieq illi eh, nejt illi dan kien kompromess tajjeb u fuq l-emendi aħna rridu nappoġġawhom vera li rridu nħarsu il-drittijiet tal-konsumaturi minħabba minħabba illi hemm struttura ta' monopolju illi llum il-ġurnata il-passiġġi ma jistgħux jiddefendu lilhom nfushom kontrihom. Signor Lichtenberger taċċetta mistoqsija tal-kartabu Sur Kramer Kirchberg. Iva, jira xtaq tinsaqsi fuq eh, din il-mistoqsija li fuq dan l isqarija li inti għamilt li fil-fat wieħed jista' jkollu biss hand luggage biss. Iżda jekk pereżempju jiena bħala mara ikolli il-handbag kif ukoll il-hand luggage jiena jkolli inħallas. Ma tasbux li din hija kon diskriminazzjoni kontra nisa xina l-pożizzjoni li tieħu inti fuq din. Sinja Lichtenberger jekk jogħġbok. Din hija diskriminazzjoni għal kulħadd rilevanti kux mara jew raġel, speċjalment għal nisa illi fil-fatt ikunu irridu ibidlu l-ajruplan jishtiqu fil-fatt jihdu il-hand luggage maħħom. Jena nishtiq nejdilkom illi iktar minn 70 darba il-bagalja ma waslitx ma tawasaltin għal din raġuni ħafna nis jaqodu lura milli jagħmlu check tal-bagalja jkunu jishtiqu li kollom il-bagalja magħhom. Grazzi ħafna issa Sir Bradburn. Uh, thank you, President. Grazie, President. Daw l-aħħar xuf tan il-Parlament kellha l-opportunità illi tassu intejbu l-ħajja ta' miljun ta' ċittadini tagħna għal ħafna żmien xi xiħud biss kumpanija tal-ajru eh, ofuskaw id-drittijiet tal-passiġġieri tagħhom għal kumpens meta ikun hemm dowin eh, twil ħafna u b'dan ir-regolament kif ukoll bl-istas ta' dawn il-ċirkostanza ċetonali nistaw namlu tajja għal dawk il-lakuni kollha illi kienu ċaħdu l passiġġieri illi jihdu kumpens meta jkun hemm dowmin minn kumpanije tal-ajru maħabba ġestjoni f'Ira u għalhekk fil-futur il-passiġġieri se jkollhom informazzjoni trasparenti u ċari fuq l-allowances tal pereżempju l-hand luggage u mhux se jkunu penalizzati għax huma pereżempju jixtru xi ħaġa f'xi aeroport. Imma minkejja dan it-titjib kollu għad tal-passiġġieri, hemm xi ħaġa li morna lura fuq ġibilta u eh, jekk dawn l-emendi fuq rekonoxximent tal-aeroport eh, tiegħu eh, ma jiġix approvat, nkunu mhux nimxu il qoddim u għalhekk nħeġġeġ lil kulħadd biex ivvota favur. Grazzi ħafna Sur Maġi. Aħna mhux nitkellem fit-tul ħafna nix nagħtir l-attenzjoni tal-Assembleja fuq it-trattament riservat għal passiġġier jgħet jiġi jew sejjer f'reġjun ultraperiferiku u dawn it-titjiriet din eh, f'dawn il-ġislani bħala xi titjira ekstra komunitari ġifra nimur kontra il-prinċipju u l-valuri eh, sħaħ ta' reġjuni u drittijiet tagħhom. Barbara kollox dawn ir reġuni jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea u ma jridx ikun hemm sistema differenti ta' kumpens jekk ikun hemm esempio dawn minnu għalhekk jiena ressa xi emendi biex insowu din is-sitwazzjoni u nistieden il-kollegi tiegħi illi jappoġġawhom. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Dartmouth. Grazzi, Su Presidenti, bħet jidekjara l-interess għandi l-unur il rappresenta ġibilta u l-poplu tiegħu. U jiena jgħat nitkellem biex nindirizza problemi eh, potenzjali dan l-aeroport il-sfond il-kontestu għal il-gvern ta' Spanja sistematikament u kifet nara jien ċerti vendetta eh, jamlu kontrolli zar fuq il-spazju tal-art bejn Spanja u Ġibilta illi wassal għal domin mhux aċċessabbli u dawn batu huma ċittadini Spanjoli Minħabba l-problemi fuq il-frontiera tal-art, il-vjaġġi bl-ajru isiru importanti ħafna u għalhekk kien hemm tentattivi u hemm tentattivi anke attwalment minn membri ta' dan il-Parlament permezz ta' eh, leġislazzjoni eh, biex jaħnu il-titjiriet blajru minn ġibilta. U din ħaġa ta' smerija u jiena nħeġġkom illi ta' provaw l-emendi. Nantilkom ukoll illi aħna skużani, qed jgħid il-kellim, mela niqafaw, eh, taċċetta blue card, jekk joġbok. Iva, grazzi Sur President, Sur Deputat. Mela jekk tiftakar so dan din is-sitwazzjoni ta' ġibilta dak huwa ċertu huwa li dawk l-inċidenti li qed ikonna Eh, meta jkunem hemm il-kontroll fuq l-art din iż-żona ta' demarkazzjoni ta' ġibilta Issa għedin naraw illi kienem u kol speċjoniet minn naħa tal-Komissjoni biex nkunu nafu jekk aħna għedin namlu l kif suppost jina nittama illi inti terġa taraw li mumma l-konklużjoniet tal-ispetturi biex ikunem bilanċ u eh, ikun hemm eh, ukoll eh, xkil għal kull kontrabantu mit-tabak. Grazzi ħafna issa sur Dartmouth. Iva l-ewwel net niskurakom illi jiena memorja tajba ħafna u nissuspetta illi aħjar minn tiegħek. Iva il-Kummissjoni marretem din il-żona u il-Kummissjoni ovvjament stupidament tat li gvern Spanjol preavvis ta' s-sġimatu għalek għal din iż-żjara l-autoritajiet Spanjoli eh, natfu l-affarijiet kif suppost u il realtà hija li hemm dowmin u il-kollegi tagħkom miskom tassow eh, tasbu fuq dan għax din hija ħaġa ta' smerrija mis jiena nitkaża bikom. Is-Sur Rike. Grazzi ħafna Sur President. Nixtieq nirringazza l-ewwel net ir-rapporter tagħna George Bach fuq ix-xogħol tiegħu f'dan dan ir-rapport u eh, ġew eh, analizzati drittijiet tal-passiġġieri meta per eżempju kunem domin u kanċellazzjoni ta' titjira, morna fil-direzzjoni tajba u għalek għet nittejbu permezz ta' dan il-rapport id-drittijiet tal-passiġġieri. Eh, tkellimna fuq il-ġurisprudenza u kol tal-Qodfa Ġustizja Ewropea u importanti leġislatur għara eh, sol affarijiet kif inhuma għax bżonn illi ma nżidux ma' tensjoni tal-vjaġġ li jkun hemm leġislazzjoni mhux ċara fuq it-test li se nivvotaw fuq għada fejn iċ-ċittadini hemm bżonn illi kollhom sitwazzjoni aħjar biex jinsaħħu id-drittijiet tagħhom meta qabla mal-proposta l-Kommissjoni u ma jkun jistgħu jgawdu mid-drittijiet tagħhom. Speċjalment viżavi l-kumpaniji tal-ajri. U jina nishti eh, però pero najt li għandi eh, dispeċini ħafna għax ma stajċ nikonvinċi l-kollegi tagħna biex ikollhom projbizzjoni tar-rifjut tal-imbark meta jkun hemm overbooking. U għalhekk ix-xiri ta' biljett tal-ajru hemm bżonn skonti ikun isu kontratt dan huwa ir-rapport dan jgħidu u kull ċittadin illi jixtri eh, biljett għandu dritt li kollu postu fuq l ajruplan u mhux jiċċaħħad imħabba eh, xi prassi kummerċjali u għalhekk dan irid ikun biss meta jkun hemm xi sigurtà, pereżempju tal passiġirju u ċirkostanzi f'ċirkostanzi eċċezzjonali, pereżempju ta' saħħa ta' terrorizmu. U jekk eh, jiġi miċħut, pereżempju, milli jitla fuq l-ajruplan ma jistax ikun deċiżjoni arbitrarja minn xi kumpanija tal-ajru, u għalhekk jiena nixtieq illi dawk il-kollegi li huma mħasbin Eh, se u koll jidispeċijom din id deċiżjoni għax ma konsidrawx din it-tip ta' problemi u dan huwa dispeċiju tiegħi, Sur President. Grazzi sinjur nitlobkom jekk joġobkom sabiex tifmu daqsxejn dawn il-karti il-blu. Aħna ma nistawx naċċettaw dawk in-nies li fil-fatt diġà qegħdin fuq il-lista tal-kelliema inkella aħna mhux ħajkonna ħin biżejjed dinja kwistjoni li ħan implementa għadħok minħabba li mhux ħajkonna ċansa biex nisimgħu lil kulħadd. Issa għandna l-Sur Njura Ajala Sen. Si, grazie President. Iva, grazzi ħafna Sur President. Aħna llum għaxar snin mill-ewwel regolament fuq drittijiet tal-passiġġieri f'dan l-avjazzjoni. U qegħdin eh, nagħdu dawn id-drittijiet tal-passiġġieri eh, jiena nixtieq eh, ngħid li ferħana ħafna bil-proposta tal-Komissjoni biex intejbu id-drittijiet tal-passiġġieri biex intejbu l-informazzjoni l-informazzjoni, il-modalitajiet, nżidu ma' trasparenza, il-faċilità ta' il-menti ta' kumpens u daw kollha nistgħu nagħmlu eh, permezz tar-rapport ta' ħafna tas-sur George Bach. U għawnek qed ngħidu wkoll qed nitkellmu fuq familji li għandhom it-tfal pereżempju għandhom xi puxċer eh, daw in-nies pereżempju b'diżabilità Ġifieri hemm ħafna minn daw il-kategoriji illi jistgħu jiżgurawhom faċilitazzjoni aħjar meta jislu fuq titjira kif ukoll l-użu professjonali pereżempju meta min jivvjaġġa b'xi strument mużikali. U għalhekk jiena nixtieq nifraħ lil rapporter għax dan l-ispazjoni delikata ħafna pereżempju faċilitaw lil familji li għandhom eh, pereżempju tfal, eh, nisbi disabilità, u għalek ek ikunu jistaw anki bil-ċejja eh, u bil-puxi jaslu sal-bib tal-aeroplan u għalek anki għal dak li huwa per l-hand luggage u anki xi il-basket preżempju ta' nisa u anki jekk iridu pereżempju għamlu xifti shopping fil-ħwienet tal-ajruport. Jiena naħseb li dan l-aġġornament tal-regolament jista' itejjeb ukoll eh, sitwazzjoni u lek jiena kuntenta ħafna ukoll illi stajna nissolvu l-problemi ta' falliment tal-kumpaniji tal-ajru illi ximdaqit iħallu l-passiġġieri tagħhom sitwazzjoni terribli u għalhekk nistgħu nagħtu iktar garanziji hemm MMD oħra imma nista' forsi ma naħseb li huwa importanti il naraw l kunem kumpens hemm kumpens naċornawum naġġornawhom ukoll jekk mhux awtomatika minn għalmenu ikunu iktar maġlin u għalhekk su President jiena kol eh, nifraħ dawg l-emendi dan is-sens u għalhekk il-kumpaniji kol ikunu għas-servizz tal passiġi u anki hekk meta jkun hemm dowmin ikunem eh, jkun hemm Grazie liħi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sinja Majsna Ivan, dek raġun jiena fil-fatt waqqaft din il-prinċipju però jiena mandunajċ li inti eh, kont imnizla tiġa fil-lista però jek sabiex nkun ġust mela le jek tixtieq tista' il mistoqsija. Grazzi ħafna sur President Iva. Is-Sur Kramer ukoll huwa kellim fuq il-lista jiena xtaqt insaqsi l-kollega Dominik, <laughs> Dominik, jek joġbu għet insaqsik mistoqsija tal kartal blu Il-kollega Eisner, Senior Eisner, għanda mistoqsija li gduni kriki. Hiva, Inti kienem jitkellem eh, fuq eh, din eh, ir-regola tal-hand luggage wieħed biss u fuq il-fatt li dan hija diskriminazzjoni kontra n-nisa, però aħna qegħdin naraw illi fil-fatt n-nisa għandhom ikollhom possibilità illi jieħdu il-handbag tagħhom xorta waħda mingħajr diskriminazzjoni, però ma nafx hekk inti fehmx din il-ħaġa. <coughs> Iva, jena naqbel mal-komment ta' Sir Meissner, sa' Signora Meissner, Ovvjament, hemm illi eh, nifmu dak eżaċċili fissru kollegi nisatana meta jajdu basket, handbag, għaddi ovvjament clutch bag, kartira miex l-istess ħaġa. U għalek qegħdin naraw illi l-fantasija, l-kreatività tan-nisa tagħti lokal ħafna tipi ta' interpretazzjoni. Grazie, Sir President. Mr. Benian, Phil. Thank you, Chair.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 Eh, grazzi, Sur President. Dittieta din leġislazzjoni ta' il-passiġġieri meta jitilqu mill-aeroporti tar renju Unit u jiddispeċini li ma nisġibilta ukoll inkluża jekk l-emendi ma jgħaddux, dawn huma importanti ħafna drittijiet fundamentali. Il-liġi attwali ma kinitx l-iktar faċli li wieħed jimplementa, speċjalment fuq e ċirkostanzi eċċezzjonali u l-awtoritajiet tal-aviazzjoni ċivili fir renju Unit qed tipprova timplementa u d-regolament jgħin ħafna, imma r-riżultati tal-lum se jagħtu iktar ċarezza fejn, per eżempju, jista jmur passiġġier għal kumpens għal xi raġunijiet li mhumiex eċċezzjonali. Jiena wkoll nilqa ċarezza li hemm fuq il-hand luggage, fuq il-basket u bagalja oħra u jiena nittama illi l-emendi tagħna ikollhom suċċess għal eh, pereżempju persuna li għandha disabilità biex tkun tista' tivvjaġġa mra mitħallas it-taxxi hemm konsekwenzi eh, dejjem eh, u jekk immorru oltre wis għax ikun hemm iktar kanċellazzjoni tu prezzijiet iktar qollina għal passiġġieri bħala liberal demokratiku aħna ovvjament eh, niddefendu drittijiet u tal-passiġġieri u naħseb dan il-ġenerazzjoni nkun qed nagħmlu hekk. Sur Kramer, jiva grazzi ħafna sur President il-proposta tal-Kommissjoni isa kienet titira tajba ħafna għal kumpani tal-ajru u mhux għal passiġġieri isa għal passiġiri kienet isa ħajja għal aeroplan għal kollox minħabba illi dak li proponajt inti sur kalas fil-fatt kont qed tipproponi ħames sigħat sabiex ikun eh, ikunu kompensati. Ma nafx għalfejn qegħdin tiddefendu daqshekk id-drittijiet tal kumpanij tal-ajru sa permezz tas-surba ħanna nixxinna innaqsu din l ġustizja però aħna ma naħsbux li fil fat din sitwazzjoni aħjar minn qabel fejn kien id-dritt tal-kumpensa kawara dewmin ta' setejn. izdaħna għedin qegħdin daqsxejn il-bot vot minħabba din il-kwissjoni tal-drittu għal-kumpens kienet valita dejjem, pero jina naħseb li jekk aħna dejjem ħanqodu nifukaw fuq id-drittijiet u l-interessi tal-kumpanija tal-ajru, illi ċittadini qegħdin ħalsu 30 E' biljun euro għal-jom. Jina naħseb li zgur li dan mhux ħajkun xi ħaġa tajba u li żgur mhux ħankunu f'pożizzjoni sabiex inħallsu taxxa ta' CO2. Inti titneħed il-ġustizzja dan huwa għaxolo Ja kollegi Fitzbezen Flasak. Issur Flasak. Grazzi ħafna President. Signori, il-proposta għal regolament fuq drittijiet tal-passiġġieri edha tara il-kwistjoni mill-lenti tal-passiġirju, din hija ħaġa tajba. Jiena nagħmel referenza għal prezzijiet, għal titjiriet li kollom bosta destinazzjonijiet fejn l-ewwel parti pereżempju ma tiġix tużata, informazzjoni għal passiġġiera, kif ukoll ċirkostanzi straordinarji jiena nilqa dawn id-dispożizzjonijiet kollha. Minn banda l-oħra minkejja l-aħjar intenzjonijiet ċerti partijiet tal-proposta huma xi ftit mċajpra jew ambizjużi żejjed. Jiena ma naħsibx il-konsumatur hemm bżonn jiġi Uh, l-istruzzjonijiet ek memx għalfejn illi l-linja tal-kumpanija tal-ajru kollom jollu l-prezzijiet tagħhom biex jirrispettaw il-leġislazzjoni. Naħseb illi hemm bżonn naħdmu iktar biex intejbu s-sitwazzjoni. Sur Pasqual, grazzi ħafna, President. Jina naħseb illi dan ir-rapport, eh, aħna wara kollox nirrangrazzja r-rapporter u naħseb il direzzjoni tajba xjuri ix-xogħol tal-Parlament. Huwa veru illi il-Komissjoni tagħmel riforma ekwilibrata illi tfittex illi tirrispetta l-atturi kollha l-partijiet interessanti f'dan il-qasam tal-avjazzjoni biex il-passiġġieri kun jistgħu jgawdu iktar faċilment mid-drittijiet tagħhom. U għal daqstant hemm bżonn illi najdu li jem per eżempju ċirkostanzi partikolari u għalek hemm ħafna aspetti li jem zon intejbuhom. Per eżempju permetti li najt eh, illi per eżempju domin ta' titjiriet li ma jkollhomx kumpens. Anke per eżempju domin fejn persuna edha fuq lejprin tal-palmiċar tal-aeroport. tal palmiċar tal tal aeroport Walek hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn sur kummissarju naħseb li hemm bżonn insibu garanziji huwa inevitabbli illi nitkellem ukoll fil-ħas. Huwa daqstant naħseb huwa kwistjoni illi tista' tagħti ħafna interpretazzjoni, imma naħseb il-Kummissjoni dan il-kuntest għal dak li huwa l-trasport għal dak li għad dekrazzjoni ta' 86 illi jekk ikun hemm soluzzjoni ma' pajjiżi terzi li huma ħbib tagħna u għalhekk tissospendi dawn in-normi komunitarji għal dak li huma l-partit li jistgħu jaqblu u għal daqstant naħseb illi qed bżonn insibu soluzzjoni anke ma' dawn il-pajjiżi eh, ħbib tagħna u nitkellmu fuq l-istess kwistjoni u għalhekk naslu għal soluzzjonijiet konkreti u naħseb li nkun nistgħu naslu għal ġustizzja għal kulħadd u għal għamla iktar mtejba. Grazzi ħafna, President. Thank you, Mr. Simpson. Grazie ħafna, is-Sur Brian Simpson. Grazie ħafna President, jina nishtiq nifraħ l-ewwel net is-sur rapporter u x-shadows għal rapport eċċellenti kif ukoll il-Kummissjoni tal-indirizz din il-kwistjoni imma tkun ħaġa utli dan is-seta ta' xogħlijiet tagħna nsaqsu għalik ir-reviżjoni tar-regolament huwa neċessarju. Din ir-reviżjoni għal neċessarja sur President għax regolamenta regolament attwali ġiet abbużata mill-kumpaniji tal-ajru u ġo mejuna minn regolaturi nazzjonali illi eh, marfawx responsabilità tagħhom u ħeġġow minħabba nuqqas ta' azzjoni eh, din il-prassi naħat tal-kumpanijiet tal-ajru. Dan ir-rapport sejtem din it-tip ta' eh, sitwazzjoni illi gawdu minna l-kumpanijiet tal-ajru. Sissa 2% biss tal-passiġġieri mill-quta mill-kanċellazzjoni jew dawn minn irċevew kumpens. Iġifiri qed ngħidu biss biss 2% għaliex għax il-kompanija tal-ajru jgħidu li kull domin u kanċellazzjon hija forza maġġori jew xi ċirkostanza eċċezzjonali u għalhekk jekk wieħed jipprova jisfidhom jew jikkontesta wieħed kompanija tal-ajru jgħidu eh, morru l-qorti. U għalhekk aħna nipprovaw nagħmlu tajjeb għal din il-lakuna u nagħmlu ċara illi problemi tekniċi mhumiex parti minn forza maġġori u għalhekk jiena naħseb u ngħid li l-kumpanija tal-ajru jekk pereżempju kien hemm eh, ajruplan li ma jistax din hija responsabilità tagħhom dan ma jfissirx li mbagħad il-passiġġieri tagħhom kolom domin jew kanċellazzjoni kolkom ħalsu intkom u telfaw responsabilitajiet tagħkom. Su President forsi xi kumpanijiet tal-ajru se jipprovaw jisibu xi lakuni oħra minflok iħallsu lil passiġġieri. Imma Imajna ngħid minn dan il-Parlament l-azzjoni l-industrija tal-avjazzjoni dan ir ragament u dan ir-rapport qegħdin fuq drittijiet tal-passiġġieri mhux fuq drittijiet tal-kumpaniji tal-ajru hemm il-Kamra kollha tappoġġhom dawn l-emendi u nixtieq ukoll Eh, nirringrazzja Monica Airlines biex iruni fil-fatt għaliex kien hemm bżonn li nemmen dawn dan ir-reglament u eh, nagħmlu tajpa dawn il-lakuni u wara li wasart minn Tenerifa 26 sija u wara f'Awwissu tal-2012 il-kumpensa l-passiġġiera dik it-titjira kienet eh, xejn xejn għall-aħħar. Grazzi ħafna. Thank you, Madam Bilbao Barandica. Is-Senjura Bilbao Barandica. Presidente. Grazie ħafna, Sir President, dan il-regolament ovvjament huwa importanti ħafna biex nkejbu s-sitwazzjoni fuq livell dinji illi jimplika ovvjament ċittadini tal-Istat membru jolqot il-mobilità u l-kompetitività. il definizzjoni tar-reglament ta' qabel taw tajjeb għal sitwazzjoni tas sol ta' smirju għal daqstant hemm bżonn najdu li issa nistgħu niffaċilitaw ukoll pereżempju talbi tal-kumpens kif ukoll il medzi tagħha u għalhekk intejbu s-sitwazzjoni eh, fuq l-art u ntejbu wkoll is-servizzi online u fl-aħħar mill-aħħar ukoll wkoll tifaċilita l-ħajja tal-passiġġieri tagħna u għalhekk tagħti wkoll titjib eh, għajnuna eh, ċarezza tarif u għalek eh, biex namlu tajjeb għal bus pereżempju għal dak li huma il-parti ta' qabel ta' titjira ma tiġix użata u mbagħad ovvjament il-titjira tar ritorn tiġi kanċellata u dan l-iktar għall kumpanija u anke low cost anke għal min jivvjaġġa pereżempju b'strumenti mużikali u Għalek, ma nix lok għal dawn il-prassi arbitrari, anzi, aħna nixtu iktar mobilta u għalek nistaw natu t-interpretazzjoni u mux il-kontak ta' kompanija tal-ajru għalek jina nittama illi dan dawn l-emendi ġu eh, approvati mill-parlament. Grazzi. Thank you, Mr. President. Sinu Gerling, grazie, President. Jena nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal dil-ħidma tiegħu li kienet diffiċli ħtieġa li jipproteġi l-passiġġieri u fl-istess waqt iżomm il-vijabilità ekonomika tal-linji tal-ajru tagħna. Naħseb li jagħmel biċċa xogħol eċċezzjonali, iżda jien irid nikkritika xi ħaġa. Il-falliment tal-Kumitat ta' Trasport sabiex jgħaddi elementi dwar ġibilta. Il-problema hawnhekk hija illi m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-esklużjoni ta' ċittadini ta' ġibilta ċittadini tal-Unjoni Ewropea mid-drittijiet tal-passiġġieri illi ħajapplikaw l bqija ta' ċittadini. Din hija diskriminazzjoni sfaċċata u wkoll qed jiġu kompromessi ċittadini id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej. Fej ħalli dan jiġri l-Parlament flima bnadi oħra. Il-kumpaniji il-membri tal-Kumitat ta' trasport ma ċettawx l-opportunitajiet tal-kollega tiegħi Sinjura Foster sabiex itemmu din il-diskriminazzjoni li qed tiġi proposta mill-Kummissjoni. Jiena nixtieq ngħid illi l-persuni ta' ġibilta jistħu ilhom aktar mill-Unjoni u aħna ninsabu hawnhekk sabiex nagħtuhom dak li ħaqhom. Thank you, Monsieur Marinescu. L-Onorevoli Marinescu. Grazzi, President. F'dawn l-aħħar snin aħna rajna tnaqqis fil-kwalità tas-servizz għal passiġġieri tal-ajru. L-istatistika turina illi l-passiġġieri ma japplikawx għal kumpens minħabba il-proċeduri komplikati Ir-rapport jitlob l linje tal-ajru sabiex ikollhom punti ta' kuntatt f'kull ajruport illi huma joperaw. Dawn il-punti ta' kuntatt għandhom jagħtu tarif dwar id-drittijiet tal-passiġġieri u jindirizzaw ċertu problemi jekk ikun hemm kanċellazzjoni jew inkella dew minn fit-titjiriet. Fil-każ ta' dewmien ta' aktar minn satejn, li l-passiġġieri għandu jingħatalhom l-ikel u x-xorb xi ħaġa biex jitrejqu min-naħa tal-linji tal-ajru. Jiena nappoġġa dan il-kumpens bbażat fuq distanza li ġie appoġġat fil-kumitat u l-lista mhux kompluta ta' ċirkostanzi straordinarji. Jiena nemmen illi il-rapport huwa qafas ċar għal passiġġieri u kol għall-industrija tal-avjazzjoni u jindirizza b'mod ċira il-problemi li qed jiffaċċja s-settur. Nixtieq nirringrazzja l surbaħ għal rapport bilanċjat li huwa fassal għalina. Grazzi. Mrs. Shenalova Olga. Is-Sinjura Olga Shenalova. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, dovolte mi nejdříve poděkovat. Grazie komisario, kolegi, nixtieq nibda billi Nirringrazzja l rapporter Surbaħ għal biċċa xogħol ta' kwalità dan ir-rapport li huwa pass kbir il qudiem sabiex jittejbu drittijiet tal-passiġġieri fl-avjazzjoni. Is-sitwazzjoni attwali hija komplessa wis. Riżultat huwa illi 2% biss ta' passiġġieri illi jistgħu jitolbu kumpens għal titjiriet imdewma jew kanċellati jitolbu il-kumpens 2% l-passiġġieri laqas biss jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom għalhekk jiena nilqa' fatt il-rapport qed jagħmel ħafna sabiex itejjeb il-livell ta' tarif għal passiġġieri jiena nilqa' fatt ukoll illi nexil indaħħal emenda fir-rapport dwar il-biljetti tal-ajru u il-tarif dwar id-drittijiet tal-passiġġieri jiena nixtieq nifraħ li rapporter għad dispożizzjonijiet dwar il-kumpens għal passiġġieri f'każ illi il-kumpanija tal-ajru tfalli. Aħna dan inna nipruvaw namluħ sa mill-2009 u eh, kien hemm il-falliment tal-kumpanija Sky Europe fost oħrajn. Rapport jitlob l-istati membri sabiex jużaw settlements li l-in mill-qorti pala mezz sabiex il-passiġġieri jiksbu kumpens b'mod effettiv f'termini ta' spejjeż. Jiena nappoġġa r-rapport. Grazzi kellem li Mrs. Watson. Grazzi President, jiena qed nirrappreżenta il- il-beach tal-Ingilterra u Ġibilta. Din hija miżura tal-Unjoni Ewropea waħda mill-ftit li tfadlilha klawżola li teskluda teskludi Ġibilta wara l-ftehim ta' Kordoba fl-2006 Spanja qalet lill-Kummissjoni Ewropea li hija ma kienx ser li tfittex l-esklużjoni ta' ġibilta minn miżuri bħal dawn. Dan l-aħħar għamlet trasposizjoni tal-liġi nazzjonali u kol fetħet ismewiet tagħha u kien hemm involviment ta' ġibilta. Iżda din il-proposta ħalliet il-klawżola tal-esklużjoni ta' ġibilta. Din il-klawżola trid titlaq minn hemm tqalmet bħala kwistjoni sena l-oħra fil-Kumitat ta' Trasport u fil-Kunsil ta' Trasport u tqajmet din is-sena mill-Kumitat ta' Trasport minni oħrajn u kulħadd staqsa għaliex qegħdin niddiskutu tilwima ta' sovranità meta suppost qed niddiskutu id-drittijiet tal-passiġġieri. It-tweġiba hija għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar id-drittijiet ta' kull ċittadin tal-Unja Ewropea ta' Ġibilta, ta' Spanja u oħrajn illi jużaw l-ajruport ta' Ġibilta. Nħeġġeġ il-kollegi jivvutaw favur l-emendi wieħed seba' wieħed sa' wieħed seba' erba' u jneħħu inneħħu il-klawżola ta' esklużjoni u nappoġġaw lil ċittadini ta' ġibilta. Grazzi, Isur Vile. Kungs, komisar Kungs, sari gribēt sākt ar patajci bax Kungam šo. Grazzi, President, jena nishti nibda billi nir-ingrazzja Sur Bah tal-li wetta kompitu daqseg diffiċli u nishtiq nisħa ċertu dritti, dwar ċertu drittijiet tal-passiġiri l-ewel net il-kumpaniji issa ma jistawx jikkanċellaw il-biljett tagħhom tar-ritorn għaliex użaw l-ewwel titjira tagħhom. Dan hu bħalli kieku wieħed ikun abbonat għal bosta eh, attivitajiet fit-teatru jekk wieħed ma jattendix attività minnhom jitlef l-attivitajiet l-oħra. Issa xi kumpaniji tal-ajru low cost iżommu lil passiġġieri tagħhom fl-ajruporti għaliex huma ma jkunux jistgħu joħorġu mill-ajruplan meta jkun hemm xi dewmien. Issa għandna dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji l-kellja ma jnqata' l-mikrofonu. Id-dispożizzjoni tal-ġodda li huma fl-indirezz tal-miljun ta' passeġġieri illi ta' kull jum ikunu edin jaddu mill-aeroporti Ewropew juru kemm importanti l parlament Ewropew għal ċittadini tagħna u naħseb illi fil-fatt aħna għandna numru ta' soluzzjonijiet tajbin ħafna li aħna stajna niftemu dwarhom u dawn huwa soluzzjonijiet illi verament itejbu il-proposta tal-Kummissjoni Jina naħseb illi dan ir-rapport tal-Kummissjoni tal-rapporter tagħna Sur Baħ vera ħaqqu proset għalih jiena nixtieq nitkellem fuq xi ftit mill-punti rnexxinna l-ewwel qabel kollox li l-ħlas fil-każ tad-dewmien qed ikun iktar issemplifikat u anka żidnihom. L-ewwel qabel kollox din mhijiex politika sabiex noqogħdu nidru sbieħ iżda hija politika sabiex verament aħna nkunu effettivi u anka qegħdin aħna neħdu azzjoni fuq meta e, pereżempju inti titlef l-ewwel titira tkun tista' tieħu xorta waħda titira tar-ritorn din xi ħaġa importanti apparti minn hekk importanti li jkollna definizzjonijiet preċiżi u ma jkollniex laqas dan l-inkwiet kollu dlob fuq il-hand luggage issa jkun hemm biżjed informazzjoni anke li tingħata lil passiġġier minn stat bikri. Iva, importanti li jkun hemm daw il-punti ta' informazzjoni li jinsabu eh, fl-ajruporti u f'post fej jidru u mhux f'ximkien xi rokna mwarba. Importanti li il proċedumenti li għandhom xaqsuma l-elementi għandha tkun maġlu kemm jista' jkun dan huwa fl-interess ta' ċittadini ċittadini u tal-passiġġieri tal-ajru aħna verament nkun nistgħu nimplementaw dawn is-soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Issa is-sur Life Street. Grazzi ħafna sur President Aziz Kummissarju. Ir-rapporter nixtieq nirringrazzjah u ngħidlu proset dan kien rapport tajjeb u verament wera illi dak illi kien derċar mill-bidunet aħna kellna proposta mnaħa tal-Kummissjoni kienet qed tidher li kienet qed qiegħda favur l-industrija u eh, il-kumpaniji tal-ajru, dak illi ġara kien xi ħaġa ġivir ġifieri nexxinna nilħu ċertu affarijiet pal per eżempju l-kwistjoni tal-hand luggage issa ħafna iktar ċara u apparti minn hekk anke l-kwistjoni tal-ċirkustanzi eċċezzjonali din hija ċarata u naħseb li issa permezz ta' eh, permezz ta' għajnuniet u miżuri ta' għajnuna konkreti, verament aħna nkunu nistgħu ngħinu lill passiġġieri u permezz ta' din il-proposta aħna tajibna dan kollu. U naħseb illi irnexxina nistabilixu sistema illi wieħed ikun jista' jara li meta pereżempju jkun għataw eh, iktar biljett għal iktar minn titira waħda u waħda minnhom tkun ikkanċellat ma jkunx tiref kollox, però rridu naraw ukoll x'tip ta' kumpensi li jingħata il-kumpaniji tal-ajru jridu jaraw eżattament għal xi huma obbligati li jagħtu kumpens. Aħna biddilna wkoll proposta tal-Kummissjoni anka sabiex tkun iddaqsxejn iktar favuri ċittadini tagħna favur dawk illi li huma l-votanti tagħna favur il-passiġġieri tal-ajru. Importanti li mhux dejjem aħna naħsbu biss fuq l-industrija, iżda naħsbu wkoll fiċ-ċittadini Ewropej. Sir Higgins. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Jena nishtiq nifraħ l rapporter il-ħabib u l-kollega tiegħi George għal-ħedma eccezjonali tiegħu President. L-industrija tal-avjazzjoni għaddit minn bidliet kbar f'dawn l-aħħar snin li huma assoċjati mal-numru dejjem jiżdied tal-passiġġieri u swieq liberalizzat. Din hija xi ħaġa tajba l-aktar għall-Irlanda li tiddependi ħafna fuq l-avjazzjoni. Iżda hemm bżonn ta' regolament u regolament tajjeb. Nafu li hemm bosta prattiċi zlejali u tnaqqis tal-servizz u l-kwalità tas-servizz b'konsegwenzi negattivi. Midħul fis-seħħ ta' regolament fl-2004 hemm kien hemm problemi dwar l-interpretazzjonijiet differenti minħabba u fil-regolament tal-2004. Il-passiġġieri subu diffiċli ewwel net li jinfurzaw id-drittijiet tagħhom meta l-linji tal-ajru jiksru l-leġislazzjoni u f'ħafna okkażjonijiet il-passiġġieri lanqas ikunu konxi mid-drittijiet tagħhom għaliex il-linji tal-ajru ma jagħtux it-tarif meħtieġ. Ta' bilħaq dan il-Parlament diġà esprima l-femit tiegħu fost okkażjonijiet dwar dawn il-punti fil-kuntest ta' rezoluzzjoni tiegħu li ġiet totata fl-2012 għalhekk President nilqa' ċarezza illi qed jagħti dan ir-rapport. Il-kumpens l-abilità li wieħed jirranġa l-iżbalji eh, tal-isem fi żmien 48 sija u wkoll it-tneħħija tar-regola ta' bagalja tal-idej waħda. Dan għandu jgħin il kumpani l-ajruport iż-żgħar sabiex ikomplu jizvilupaw. U jiena kuntent li qed jiġri dan għaliex Qed nagħmlu dan għal reġuni żgħar li nirrappreżenta Sinjura Swika. Grazzi. Iċ-ċittadini tiegħi spiss jistaqsuni għaliex aħna stat membru ġdid. Jistaqsuni x'tagħmel x'qed jagħmel għalina l-Parlament Ewropew, x'tagħmlu għalina intom. Naħseb li dan ir-rapport ser juri dak illi aħna naħdmu għalih jiena ġejja mill Kroazja u 15% tal-GDP tagħna ġej mit-turizmu. Traffiku tal-ajru huwa importanti immens għat-turizmu jiena ġejja minn Dubrovnik aħna niddependu mit-turisti illi jiġu bl-ajruplan dan huwa suġġett importanti immens u importanti għalija illi nara li jissa l-passiġġieri jistaw jeżerċitaw drittijiet tagħhom ser ikollhom informazzjoni li tasilhom fil-waqt ser ikollhom dritt tal-kumpens naħseb illi tlett sigħat huwa kompromess tajjeb bħala limitu minimu il-passiġġieri l-oħra għandhom jingħataw drittijiet kollha li jitkellem dwarhom is-surbaħ fir-rapport tiegħu jiena nixtieq nifraħlu għal biċċa xogħol li għamel b'mod tajjeb ħafna Għanna nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni għanna ntejbu drittijiet tal-passiġġieri mhux biss lejlet l-elezzjonijiet imma għanna nkomplu dejjem inżommu qudiem għajnejna l-interessi tagħhom. Għalhekk dawn ir-regoli kollha jridu jiġu implementati b'mod eku fl-Unjoni Ewropea għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-konsumaturi ġifieri il-passiġġieri tal-linji tal-ajru. L-onorevoli Adam Koza. Il-kollega Bach għamel bitċa xogħol eċċellenti f'dawn l-aħħar snin dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fl-avjazzjoni. Jiena niftakar li ftit ta' snin ilu. Aħna konna qed niddiskutu drittijiet tal-passiġġieri fuq coaches kien dibattitu tassew diffiċli u jiena sibta diffiċli li nispjega li persuni b'diżabilità u bi problemi ta' mobilta' ma jaqgħux taħt l-istess kategorija. Jiena nixtieq ngħidilkom li l-Parlament jaraf l-importanza ta' din id-distinzjoni, kontrarjament għal-Kummissjoni, għal dak li qed tagħmel Kummissjoni Ewropea. Dan kellna nirranġawh fil-proposta tal-Parlament. Jiena nilqa' il-progress kbir illi sar fir rigward tal-persuni b'diżabilitajiet. Il-fornituri ta' servizzi kemm fuq l-art kif ukoll kif ukoll flajru huma obbligati illi jagħtu servizz ta' kwalità. Iridu jipprovdu sistema ta' drittijiet u obbligi trasparenti. Jiena wkoll nilqasem tal-NGOs u organizzazzjonijiet oħra u jiena wkoll qed nieħu gost il-leġiżlazzjoni illi leġiżlazzjoni il titlob servizz personali għaliex din hija l-ugwaljanza. Is-Sur Ġvabik Joġbo, grazzi ħafna Sur President, Sur Kommissarju, jiena nixtieq li għannet eh, ngħid proset lill kummissjoni illi ħadu din l-inizjattiva sabiex joħorġu din il-proposta u jippreżentaw għoddim il-Parlament Ewropew minħabba li mingħajr din l-inizjattiva l-proposta żgur illi aħna qegħdin naraw li din din sempliċement ħad tkun kwistjoni li ħad tkun favur l-avukati u ħadd tiktar iżda jiena naħseb li l-Parlament Ewropew għamel xogħlu sew f'dan il-kuntest. Però l-iktar punt ewlieni li huwa importanti għal passiġġieri tal-ajru mhijiex biss kwistjoni tal-kumpens sal-aħħar euro iżda illi fil-fatt huma jaslu fejn xtaqu fil-ħin li huwa Eh, huma ippjanaw li jaslu ġifieri importanti li nkunu puntwali nżommu l-puntwalità ġifiri rridu niżguraw li aħna nisfurzaw li dawk il-passiġġieri li verament ikunu ilhom jippjanaw u jikalkulaw li verament eh, ħadu titir differenza biex jaslu fejn jixtaqu jaslu fil-ħin jagħmlu hekk ġifieri naħseb il-kwistjonijiet u r-regoli li għandhom x'jaqsmu mal-kumpens għandhom jaħdmu tajja fl-aħħar mill-aħħar u mhux ikunu sempliċement eh, klim fuq il-karta jiena rrid naħseb irrid nara illi fil-fatt eh, jekk ikun hemm pereżempju jiena eh, xi ilment minħabba li xi ħaġa li ġrat fuq titjira ma jistax ikun jiena nispiċċa bla kumpens minħabba li l-kumpaniji tal-ajru tgħid li dan kien force majeure. Jiena naħseb sur kummissarju l-importanti li naraw jekk il-kumpaniji tal-ajru verament mhumiex qegħdin jedin iżommu huma l-implementazzjoni tal- ta' dawn id-drittijiet, jew kella taħarsu drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna sa naddu għal proċedura KHDI, jien ħarat l-opportunità li l-ħames kellima u nibda bis-sur banki. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő. Grazie tassew, president. għaziz kollegi. Jena rikonoxxenti ħafna lejn is-sur Bach għaliex ħareġ dan ir-rapport tant importanti. Kull sena l-avjazzjoni u traffiku fl-avjazzjoni jikber, et jikber u din ix-xejra ser titkompla għalhekk huwa żgur illi niżguraw illi l-passiġġieri ikollom il-kumdità u s-sikurezza u wkoll il-preċiżazzjoni fit titjiri tagħhom. U għalhekk huwa kruċjali li aħna nirregolamentaw il-kumpens, il-kumpens illi jistħoq ilhom il-passiġġieri. il kumpens il kumpens illi jistħoq il il kumpens illi il passiġġieri sabiex il-linji tal-ajru jieħdu bis-serjetà dan l-obbligu illi huwa għandhom li huma għandhom. Il-leġislazzjoni tgħid ukoll illi għandhom jinħolqu punti ta' kuntatt fejn il-passiġġieri jkunu jistgħu jitolbu il-kumpens li għalih huma intitolati l-Onorevoli Prendegast. Grazzi President, kollegi. Meta qegħdin naraw l-aġir ta' ċertu kumpaniji din il-leġizlazzjoni u revizjoni reviżjoni tagħha qed taslilna fuq ta' spiss il-linji tal-ajru ma jagħtux il-passiġġieri l-assistenza illi suppost bħalissa għandhom għandhom jagħtu skont il-leġizlazzjoni jisfruttaw u illi hemm u l-nuqqas ta' arfin tal-passiġġieri dwar il-drittijiet tagħhom u l-interpretazzjoni legali l-ammont ta' każijiet l-qorti juri illi aħna għandna bżonn nirrestrinġu r-regoli tagħna u d-definizzjoni ta' ċirkostanzi straordinarji li l-in mill-kontroll tal-linji tal-ajru għanda tiġi ċarata. Kienem deċiżjonijiet tal-qorti tal-ġustizja u ser naraw li trigger points il-punti tal li jiskattaw il-kumpens issa din is-sistema tagħhom ser tiġi semplifikata. Grazzi President. Onorevoli Mikolasic. is-suq tal-avjazzjoni fl-Ewropa huwa deregolamentatu bħala riżultat huwa aħjar għal passiġġieri ma dan kollu l-kwalità tas-servizzi marret għall-ar. Xi linji tal-ajru qegħdin jagħmlu kompetizzjoni mhux ġusta għaskapitu tal-passiġġieri. Ħafna xquq legali jippermettu lill kumpaniji tal-ajru sabiex ifarfru ir-responsabiltajiet tagħhom. Jiena nemmen illi mhux aċċettabbli. Il-passiġġieri mhux qed jitħallew jitilgħu fuq l-ajruplan għaliex ma jkunux ivvjaġġaw fuq parti oħra mill-titjira li huma kienu rizervaw. Il-kumpaniji tal-ajru għandhom jinformaw lill passiġġieri dwar id-drittijiet tagħhom fil-waqt Jiena nilqa l-idea ta' forma standard ta' kif għandhom jitresqu l-ilmenti fl-Unjoni Ewropea kollha bl-isna kollha. Sur Danilis. Η μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού είναι αναγκαία. Grazie tassew. President, il-revizjoni ta' dan il-regolament hija meħtieġa sabiex nimlew il-vojt u illi hemm fir-regolament attwali u ntejbu il-proposti. Dak li ma rridux namlu huwa li jkollna reviżjoni tar-regolament illi twassal għal aktar problemi flok issolvihom dawn il-problemi irdu naraw kemm hemm persuni illi jitolbu il-kumpens. Irdu nżommu qudiem għajnejna illi spiss ikollhom jgħaddu mill-martirju qabel ma jitolbu il-kumpens qabel ma jirċievu l-kumpens għaliex huwa proċess imtawwal u diffiċli. Dak li għamilna issa huwa illi ngħidu li dawn id-drittijiet qegħdin hemm huma ovji. Irdu nżommu qudiem għajnejna illi il il-linji tal-ajru qegħdin aktar jabbużaw milli jużaw din ir-regola ta' bagalja waħda. Sinjura Tikaw, grazzi, rapporter. Jina, nemmen li huwa importanti li ntejbu leġislazzjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru l-iktar dwar l-informazzjoni l-kumpens u l-assistenza u ta' bilħaq l-idea ta' autoritajiet nazzjonali illi jimponu sanzjonijiet fuq il-kumpaniji tal-ajru illi ma jaqdux dmirhom viżavi l-passiġġieri u importanti għaċ-ċittadini illi huma jkollhom leġiżlazzjoni ċara illi tistabilixxi x'inhu huma drittijiet tagħhom. U importanti li nevitaw xquq illi jippermettu lil kumpaniji tal-ajru sabiex jisfruttaw il-liġijiet għaskapitu tal-passiġġieri. Jiena nisħaq dwar it-titjib, li kienem dwar l-informazzjoni punti ta' kuntat aċċessibbli fl ajruporti proċedura ta' ilmenti u kumpens simplifikata regoli tal-bagalji simplifikati u ċari u titjib fi drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Grazzi ħafna ħna qegħdin naraw li għad fadal tlet persuni illi għatfadar sabiex jitkellmu għatul proċedura KHDI kieġbuk sena vernajt. Kabbaħ felicitir me. Grazie President, nishti nifraħ l-surbaħ għal-rizultat eccellenti li għan nexilu jikseb. Jina u kol kontenta immens illi emenda misurbaħ id-daħlet u din issemmi il riżoluzzjoni ta' tilwim. Għaliex l-entitajiet nazzjonali bħalissa huma jagħmlu biss avviż pubbliku, jiedu biz deċiżjoni pubblika u dan ma tantxejn il-konsumaturi għalhekk huwa importanti li konna riżoluzzjoni ta' tilwim indipendenti li tkun tista' tagħti daqqatit lil konsumaturi b'mod effiċenti u li ma jiswix flus. U tifrankalhom milli joqogħdu jidru qudiem il-qorti. Fl-Olanda aħna għandna esperjenza b'din l-organizzazzjoni iżda ma kienx hemm sitwazzjoni indaqs għal kulħadd Hemm bżonn ta' obbligu sabiex il-kumpaniji tal-ajru isiru membru ta' entità ta' riżoluzzjoni ta' tilwim. Din hija xi ħaġa li għandna nżommu qudiem għajnejna meta aħna nidħlu fin-negozjati mal-Kunsill Onorevoli Kadelba. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissar, jiena verament nilqa' il- l-emendi rapport tas surba Baħan ixtiqnejt li aħna għanna issa l-possibilità li fil-ġejjin għal nis li għandhom diżabilità aħna ħankunu għedin noffru possibilità sabiex ikunu jistaw jiċċaqlqu minn aeroplan għal ieħor. Anka jekk pereżempju m'għandhom id-dritt tal-kumpens u dan ikunu konsidrat jekk pereżempju jkollhom dewmin flajnuna li tingħatalhom sabiex jiċċaqlqu minn posta għal ieħor. Jien naħseb ukoll li l-informazzjoni tittingħata wkoll fl-ajruporti dinja xi ħaġa li jiena nilqaħħa bħala bidla. Aparti minn hekk aħna kemm il-darba esperjenzajna il-passiġġieri ta' lajru mhux E, ma jkunux qed itiru ta' sikwid daqshekk, allura jkun hemm ċertu informazzjoni li ma jafuwix u laqas e, forsi e, mżgur illi kull passiġġier kollu aċċess għall-internet, allura mhux dejjem ikollhom il-possibilità li huma jkunu jafu ċertu informazzjoni, pereżempju fil-każ ta' dewmen fija u fil-każ li titira tkun ikkanċellata jekk huma għandhom id-dritt tal-akkomodazzjoni nagħtu każ, ningrazzjak. Onorevoli Saldemoz. Tak for det. Ed det är er ju Grazzi tassew. tassew mux tas-soltu, illi e aħna ninsabu f'dis-sitwazzjoni l-lum il-ġurnata għaliex l-Unjoni Ewropea għandha regoli tajba għad-drittijiet tal-passiġġieri fir-rigward ta' kanċellazzjonijiet u dewmien. Il-problema hija illi dawn ma jżommux ma' regoli. Għalek hija xi ħaġa tajba li l-Kummissjoni trid illi tagħmel dawn ir-regoli ċari. Tiktibhom iswed fuq abjad iżda fl-istess waqt huma qed inaqsu mis-saħħa tar-regoli u din mhix xi ħaġa tajba fih dan il-kumitat aħna provajna nemendaw xi affarijiet iżda fil-fema tiegħi ma tantx irnexxinna aħna irridu niproteġu lil passiġġieri illi qed jgħidu illi f'avveniment eccezjonali huwa dak ta' strajk. Għaliex l-strajk huwa eccezjonali? Għaliex ma jitrattawx il-personal tagħhom kif għandhom jitrattawhom ħalli huma ma jistrajkjawx. Bekk ikun qed jipproteġu lilhom u lill passiġġieri u aħna ma nsibux ruħna f'din is-sitwazzjoni. Grazzi bekkina nara il-parti tal-KHDI, sena għal-Komissar. Sur President, onorevoli membri, grazzi tassew, grazzi għal dan il-dibattitu ta'kom u għal-xol siwi ta'kom. Jena ninsab ħerqan il-inkompli dan l skambi kostruttiv ta' femiet fl-imkien mal-Parlament u nittamaw li fil-Kunsil l-Konsil li kun pozizjoni li jiddefinixxi l-pożizzjoni tiegħu dwar din il-biċċa leġislazzjoni essenzjali sabiex ikunu jistaw jibdew negozjati interistituzzjonali wara l-elezzjonijiet Ewropej. Jiena sabiex nikkonkludi Nixtieq ngħid li l-fema tal-Kummissjoni hija li din ir-reviżjoni attwali tar-regolament tal-drittijiet tal-passiġġieri huwa titjib sostanzjali għal passiġġieri aktar ċar, aktar infurzati, kollox ibbażat fuq l-esperjenza tagħna matul il-kriżi ta' sħaba tal-irmiet. Jien nixtieq ngħid ukoll illi aħna provajna nsibu l-bilanċ bejn id-drittijiet tal-passiġġieri u l-interessi tal-kumpaniji tal-ajru għaliex il-kumpaniji tal-ajru qegħdin joperaw din jaħdmu f'ambjent tassew diffiċli f'dan l-istadju u mumiex le l-edewa tal-passiġġieri huma jridu jieħdu l-passiġġieri minn post għall ieħor u jridu wkoll jaqalaw xi ħaġa minn dan għalhekk L-affarijiet għandhom ikunu bilanċati fil-fema tiegħi li provajna nevitaw kien illi jkun hemm il-kanċellazzjoni ta' titjiriet illi hija l-ar ħaġa li tista' tiġri lil passiġġieri u lil kumpaniji tal-ajru fl-istess waqt. Għal daqstant li nwaslu li waslu lil passiġġieri lejn darhom jew fejn jixtiequ jmorru din kienet priorità ewlenija għalina matul id-diskussjonijiet tagħna kif ukoll matul it-ħejjiet għal din il-proposta. Grazzi tassew. Slikin tank, last Grazzi ħafna sa l-aħħar sgur mux l-inqas il-rapporter is surba Baħ hekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna koll il-kollegi kollha tal-li appoġġawni daqsik bissieħ u lantana kien bla dubju xejn illi aħna rridu nkunu ambizzjużi li b b'rapport illi huwa meqjus bħala rapport għal din u verament qed nħdu gost illi għandna dan l-appoġġ nittama li ħajkonna wkoll l-appoġġ tal-Kunsill, nittama li l-Kunsill ħajkun ukoll iktar ambizzjużi ħalli bekk dan is-suġġett ħajkun implementat fl-interess tal-passiġġieri tal-ajru. Jiena naħseb li kien hemm xi kumpaniji tal-ajru fil-fatt li diġà għamlu relazzjoni tagħhom anke fuq il-hand luggage aħna nafu li fil-każ ta' ħafna kumpaniji tal-ajru diġà hemm regolamenti ġodda u jien naħseb li din xi ħaġa tajba tajba, issa nixtieq nitkellem fuq xi ftit punti li jiena l-ewwel ma stajtx insemmihom. Jiena naħseb li dawn l-ispejjeż għall kumpaniji tal-ajru huma jammontaw għal tnejn Fil-fatt, ma naħsibx li huma veru, ħabba li 2% tal-passiġġieri biss din jirċievu kumpens u jiena naħseb li ħafna drabi laqas biss jirċevuhom dawn il-kumpens. Qed nħu gost li ħafna mill-kollegi qegħdin eh, jagħtu ħafna importanza għal kwestjonijiet u koll barra mill-kontroll tal-ajru u anka soluzzjonijiet barra mill-qorti jina nasab illi irridu nqisuhom iva l-istrumenti tal-mużika u trasport tagħhom fuq il-kumpaniji tal-ajru iva jina ili naħdem fuq għaldin din iżda ma kellix ċans li nidħol fuq il-pont tar routing u anka dawn il-pjanijiet ta' emerġenza jina naħseb li dawn huma punti wkoll li aħna irridu nqisuhom minħabba li huma pass importanti drittijiet qoddim f'dak li għandu xaqsam id-drittijiet tal-passiġġieri, jiena naħseb illi dwar il-punta tletzijat, iva jiena fl-opinjoni tiegħi jiena naħseb illi dawn il-biżat mhumiex iġġustifikati, naħseb illi kumpaniji tal-ajru diġà huma organizzati tajjeb bejnietom u jistgħu jelbu daw il-problemi żgħar. U naħseb illi fil-fatt dak li għandu x'jaqsam il-problemi żgħar dam jistgħu jservuhom f'perjodu ta' tliet sigħat. Grazzi ħafna tal-appoġġ li tajtulu u vera nistanna bil-ħerqa illi nkom nkomplu għaddejjem bil-kooperazzjoni ta' bejnietna. Grazzi ħafna. Issa bekk nagħlaq il diskussjoni u l-votazzjoni ħatkun il-lum f'nofsinhar. Issa naddu fil-punt li mis il-punt tal-dwar il-rapport ta' Sur Moraes dwar proposta alternativa tal-Parlament Ewropew tal-Kussil dwar kondizjonijiet ta' tħulu residenza ta' ċittadin ta' pajjiżi terzi għall iskop ta' impjieg staġjonali jekk jogħġbok Sur Moraes.